proposti mill-Kumitat tal-Libe skont il-regola ta' 70A ta' regola ta' proċedura dwar il-negozjati bej l-istituzzjonijiet u anki l-mandat negozjati skont l-tlet proposti leġislativi dawn id-dokumenti saret traduzzjoni tagħhom fil-lingwi kollha u tistgħu sibu fuq san direct. Dawn il-proposti se jiġu approvati sakemm eh, ma jkunx hemm xi grupp politiku jew kellha l-inqas 40 membru jitolbu għal dibattitu u għal vot fi żmien ta' 28 eh, eh, sija. Din hija l-proċedura l-ġdida għal l-ewwel qari u talbiet tal-ewwel qari ġifri tliet proposti wieħed jista' jsibhom fuq il-persa l-internet fuq mis-sejan sandiħekt u jekk ikollok xi grupp politiku jew għall-inqas 40 membru jitolbu għal dibattitu fi żmien 48 eh, sena dawn il-punti jitpoġġu fuq l-aġenda jekk le jiġu approvati. Issa flim jiena eh, nhar it-tlieta sen kun qed nifferma seba atti adottati u it-titli tagħhom se jkunu pubblikati din il-ġimgħa. Issa, ejja naddu għall-aġenda